xalfejn ta' mill ebda appell għax eksa jiġri. Id-dibattitu issa malu u naddu mill-ewwel għal votazzjoni. Għalek issa nivvotaw rezoluzzjoni tal-Kenja fatt illi il-President Omar al-Bashir tas-Sudan ma ġiex arrestat. Mem mebda emenda kjoġobkom dawk favur jew dejom. kontra astensjonijiet astensjonijiet mela din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni għaddit. U issa naddu għal vot fuq sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-Sirja b'mod partikolari il-każ ta' Ħajtan għal Maleh u nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. vota fondazzjoni maluqa. Għaddiet. Di għat ta' Signora Gebhardt. Jena ma rnexxilix eh, nivvota fil-ħin imma jina rrit nivvota favur. Jiena mill Konsil rċivejt uh, eh, il-pożizzjoni tiegħu wara l-ewwel qari Sinjura Ek. Xi kellu problema bil-votazzjoni flimkien ma' raġunijiet tiegħu u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni